Signora President, membri onorevoli, eżis kollegi. Huwa verament unura lija li hija tawn illum bħala l-Kummissarju nominata l-lajnuna umanitarja u l-ġestjoni tal-kriżi. Huwa privileġġ li ġejt propost għal dan il-portafoll fil-qalba tal-valuri universali. Jien tassew konxu tar-responsabbilta enormi li għandi qiegħed hawn qudiemkom bħala kollega. Bħala politiku jindirizza lil politiċi oħrajn. Aħna il-koll mitħla ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ta' sekwit, deċiżjonijiet diffiċli, diffiċli ħafna. Politiku ikun f'battalja kostanti mal-istorja. Aħna rridu nagħtu rendikont ta' għamilna lill ġenerazzjonijiet ta' warajna. Għal daqstant, rrid ikollna viżjoni, kuraġġ politiku u dinjità. ir responsabbilta tiegħi illi niprovdi tmexxija u nsarraf il-viżjoni f'riżultati fuq il-post. Il-ħtiġijiet għall-għajnuna monetarja qed jiżdiedu kuljum. Konflitti, tibdil fil-klima, dizastri fil-qasam tas saħħa faqar estrem u ġuħ huma fost il-fatturi u l-enin ta' din iż-żieda fil-ħtiġijiet. Il-fatti tal-waħx jitkellmu waħedhom għal kemmi gravi s-sitwazzjoni. Sa tmiem is-sena 2013 51 miljon ruħ sfaw spustjati minħabba konflitt. Medja ta' 32.000 ruħ qegħdin jisfaw spustjati kuljum. Kuljum iktar minn 8000 tifel u tifla imutu bil-ġuħ u kważi 3000 imutu fjum twelidhom. Aħna għandna r-responsabilta li nindirizzaw dan kollu issa mhux imbagħad, illum mhux għada, naf xi jfisser li tkun f'sitwazzjoni ta' konflitt li ma jkollokx ken, li ma jkollokx il-bżonnijiet bażiċi, li tgħix fil-biża u li tkun imċaħħat mill-dinjità tiegħek. Bħala tifel u mill-ġdid bħala student, rajt bajnejja id-batija tal-poplu ta' Ċipru. Ċipriotti Griegi u Ċipriotti Torok. Rajt bajnejja l-uġieħ tal-ispostjament fimt bidnowa xini l-importanza u l-ħtieġa tal ajnuna umanitarja. Irrid inkun ċar. L-impatt ta' konflitt mandux lawn etniku jew reliġjuż. Jolqot lil kulħadd. Kulħadd anzjani, żgħażagħ, irġiel, nisa, bniet u subien. l ajnuna umanitarja hija bbażata fuq l-ħtiġijiet mhux fuq l-opportunitajiet politiċi. Għanna kuntest ta' sow ta' sfida d-dimna. L-ewwel nett ippermettu li nagħti ġieħ l ħaddiem monetari u ta' għajnuna. Huma jissugraw ħajjithom kuljum biex jgħinu l-lajrom, irrispettivament mill-identità, ir-reliġjon jew in-nazzjonalità. Qed naħseb dwar il-qtil tal-ħaddim Britanniku tal-għajnuna manitarja David Haynes mill-militanti ta' ISIS qed naħseb dwar il-qtil ta' tmin ħaddiema korraġużi tal-għajnuna nazzjonali li jippruvaw jispjegaw x'inhuma l-perikli tal-Ebola. Dawn huma weġġat li fakruna dwar il-perikli li jaffaċċaw il-ħaddiema tal-għajnuna manitarja. Iżda jfakruna wkoll li kull ma jmur hemm nuqqas ta' rispett għall-iktar prinċipji universali bażiċi stipulati fil-liġi umanitarja internazzjonali. Il-numru ta' attakki kontra l-ħaddiem umanitarji żdied berba darbiet mis-sena 2003. Id-dinja qed issir kull ma jmur iktar fraġli minħabba iż-żieda fil-frekwenza u l-intensità tad-diżastri naturali. Pajjiżi żviluppati inklus l-Ewropa qed jiġdu dan. Ejja nieħdu pal-eżempju l-arar li laqtu r-reġun tal-Balkani f'Mejju li għadda. L-ar li ra dan ir-reġun f'dan l-aħħar mit-sena. Il-rispons kollettiv tal-Unjoni Ewropea għal dan id-diżastru kien immedjat u impressjonanti. 23 stat membru aġixxa f'solidarjetà u taħt il-koordinazzjoni tal-Mekkanizmu ta' Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni Ewropea billi batu esperti u assistenza vitali. Lilin mit-traġedji umani, id-dizastri kollom konsegwenzi devastanti fuq tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp ekonomiku. Il-ġestjoni tal-kriżi tfisser li taħdem fuq ċiklu kollu tad-diżastri, inkluż il-prevenzjoni u tħejjija. Qed nagħmlu dan fl-imkien l istati Membri tagħna nejnuhom biex naqsu s-sogri u anke internazzjonalment bil-qafas jogo għall-azzjoni. Il-konferenza dinjija ta' Sendai f'Marzu li ġej se tkun opportunità biex il-prevenzjoni ta' diżastri u tħejjija diżastri ikunu prioritajiet indaqs bħal rispons għad diżastri. L-opinjonijiet tal-Parlament huma tassew importanti u jien lest niddiskuti magħkom fid-dawl ta' din il-konferenza. Fil-qasam tal-konflitti, is-sitwazzjoni hija waħda inkwetanti. Bla preċedent bħalu li jkollok erba' kriżijiet simultanji tal-livell numru tlieta l-ola klassifikazzjoni fis sistema ta' ġnus maquda, Sirja, l-Iraq, l-Repubblika Ċentroafrikana u Sudan tisfel. Iżdem oħrajn kriżijiet li ilhom fis snin għaddejjin u li xorta jistħoq assistenza umanitarja sostnuta il-Palestina, il-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Mali, Kolombja, Myanmar biex nsemmi uħut minnhom. Fis-Sirja qed nixdu waħda mill-ikbar diżastri umanitarji tad-dinja. Iktar minn 10 miljun ruħ ġew affettwati minn dan il-konflitt. 6.5 miljuni nofsom tfal ma spostijat internament u n-numru ta' refuġjati qabes 3 miljun ruħ. L-Ewropa lek taħtieġ ġiċi issa mhux għada. Barra minn hekk, kellna l-effetti devastanti tal-epidemija tal-Ebola fl-Afrika tal-Ponent. L-Ebola għandha tiġi indirizzata bħala diżastru naturali enormi. Isu tromba tal-arja mixja bil-mod hija wkoll teddida għal sigurtà globali kif innotaw il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġus Maquda. Apparti statistika ta' tħassib l-firxa devastanta ta' dan il-virus hemm ukoll il-ħajjiet reali tal-bnedmin, tal-popli, tal-komunitajiet li għandhom bżonn assistenza psikoloġika wara l-irkupru. Dawn jeħtieġu eh, tweġiba immedjata ma anke pjanar fuq medda twila ta' żmien. Din is-sitwazzjoni bla preċedent bħala qed tpoġġi s-sistema umanitarja internazzjonali taħt peace trement u jiena fiduċus li s-summit dinji umanitarju fl-2016 se jikontribwixxi biex itejjeb il-kapaċità tas-sistema internazzjonali biex naqdu in-nies fil-bżonn. Is-sitwazzjoni ekonomika dinjija b'xorta ħażina mhux qed tikkontribwixxi biex inwieġbu għal dawn l-isfidi kollha Nixtieq nirringrazzja lil dan il-Parlament u speċjalment lil dan il-Kumitat għal impenn sot u dejjem tiegħu speċjalment fl-appoġġ ta' operazzjonijiet li salvaw il-ħajjiet. Importanti li nevitaw xkil fl-attivitajiet tal-għajnuna umanitarja. Għalhekk għandna bżonn fluss affidabbli u biżejjed ta' pagamenti biex nkunu nistgħu nonoraw l-impenni li ħadna. U issa Kentejn tal-aħħar dwar il-viżjoni tiegħi. L-isfidi d-dimna huma enormi, iżda anke li determinazzjoni tiegħi u l-entużjażmu tiegħi mixjin f'din id-direzzjoni. L-intenzjoni tiegħi huwa li nikkonsolida x-xogħol eċċellenti li wetqet Kristalina Georgieva. L-ewwel u qabel kollox ser inkomplu bil-mandat tagħna l-qofol tal-mandat tagħna li nipprovdu assistenza essenzjali għal vitmi. L-Unjoni Ewropea ma tistax tasal bl-approċ ta' ftit wisq tar wisq laqqas darba. Jiena nixtieq nikkontribwixxi għal ħaddiema umanitarji u tal-għajnuna biex jibqgħu fil-post u jwet u dmirhom u xogħolhom. U jiena għandi l-intenzjoni li niffoka mhux biss fil-kriżijiet ewlenin li jaf bihom kulħadd imma anke fuq dawk li ma jaslux qudiem fl-aħbarijiet tagħna li kim sejħin kriżijiet minsija. It-tieni nixtieq nkun il-kellim tal-iktar nies vulnerabbli. Il-vuċi ta' dawk bla vuċi. Ser naħdem fl-imkien ma' rappreżentanta Olja Federica Mogherini biex nejn il-dawk li l-nies li qed ibatu minn konflitti u diżastri biex irressa ħsibijiet tagħhom fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Ġejt bajt mistaġab u mill-qut mill-xida tal porta reċenti li kienem fir rigward il-Kumitat Internazzjonali ta' Salvataġġ dwar il-vjolenza u l-fastidji li jibatu u jkollhom iġarbu bnietu nisa Sirjani spustjati u tbatija li għadhom minna. Għandhom situazzjoni vulnerabli f'din is-sitwazzjoni ta' konflitt u nixtieq intihom attenzjoni speċifika. It-tielet. Ser niddefendi s-speċifiċitajiet u l-prinċipji tal-għajnuna umanitarja u għalhekk għandna bażi kollettiva eċċellenti fl-Ewropa, il-konsensus fuq l-għajnuna umanitarja. Ir-raba, aħjaruf mill-li aħ, ġifiri mbżon ta' prevenzjoni. Għal daqstant, ħankompli il-xol fuq li nkunu nistaw nelqaw għal krizi minn qabel. Jekk ninvestu fuq dan il-lum, nistaw namluħ permezz tal-assistenza ta' svilupp u umanitarja, din tiswinna ferm inqas jekk milli jkollna nwieġbu għall-kriżi għada petada. Għannaħdem spalla ma spalla mal-kummissarju nominat Mimiċa f'dan ir-rigward. Il-ħames, il-kriżi tal-Ebola hija eżempju perfett tal-ħtieġa kruċjali biex nkonna xaġa li l-in mill-koordinazzjoni. Rapproċ konġunt ta' vera bejn il-pajjiżi u l-ministeri differenti. Qed naħdmu lejn dan l-an fiħdan il-Kommissjoni biex niġbru fl-imkien is-servizzi kollha fil-ERCC, il-ċentru ġdid ta' koordinazzjoni r-rispons għall-emerġenzi billi norbtu fl-imkien l-istati membri l-imsieħba internazjonali tagħna u tabelħaq ukoll id-donaturi umanitarji l-kbar. Iżda frankament ir-riżultati għadhom mhux qegħdin hemm, hemm bżonn nagħmlu aktar. Is-sitt irridu komplu niproteġu ċittadini Ewropej. L-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni l-ġdida l-protezzjoni ċivili għandha twassal biex ikonna rispons iktar effiċenti li tista' tilqalih minn qabel u affidabbli għad-diżastri u jikkontribwixxi wkoll biex ikonna prevenzjoni għad-diżastri fl-Ewropa. Fl-aħħar, fuq l-ekkim sejjaħ approċ komprensiv, jiena ser inkompli fuq ix-xogħol tal-predeċessur tiegħi Aħna inbatawt. Imma għal dan ir-raġuni għalhekk jekk niġi konfermat ħan naħdem mill-qrib ma' rappreżentanta Olja u mal-Kummissarju l-oħrajn biex nipromovi u nindirizza l-eruq tal-kawżi tal-konflitti biex insaħħaħ minn ġdid il-prevenzjoni u riżoluzzjoni tal-konflitti, istabilizzazzjoni u biex bekk il-kwejjiżi jmorru lura fit-triq ta' żvilupp sostenibbli. Fl-istess ħin ser inkompli niżgura li l-għajnuna umanitarja ma tiġix strumentalizzata u il-prinċipji ta' umanità, imparzjalità, neutralità u indipendenza jiġu rispettati bisħieħ. Dan huwa prekondizzjoni li permette l ħaddiema monetari ikollhom aċċess għal vitmi. Dan huwa dovut lilhom. Jistħoq ilhom hekk. Eżis kollegi, matul dawn l-aħħar ġematejn, tallimt ħafna Dan il-portafol mimli daqs bajda b'ħafna urġenzi. Jiena nitallem malajr u jekk tafruli l-fiduċa ta'kom jinser inkompli naħdem bla jeda biex inkompli nsaħħa il-fema tiegħi fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. U regolarment nerġa' lura hawnhekk quddiem dan il-kumitat biex niddiskuti flimkien ma'kom dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna.